jistaw ikunu prezenti minħabba raġunijiet eh, validi. Grazzi ħafna l-Sur Griesbeck. Issa nistaw naddu għal punt li mis, ser nkunu qed nitrattaw dan il-punt flimkien mal-Kumitat Peti, ser nkunu qed nitkellmu fuq ir-rapport speċjali tal-Ombudsman Ewropew li konċerna il-Frontex. Fil-rapport tal-2012 l-Ombudsman studja il-drittijiet fundamentali brabta ma' Frontex. Frontex wieġab b'mod raġonevoli bl-eċċezzjoni ta' qasam wieħed u dan jorbot mal-fatt illi jkun hemm proċedura ta' kif ikun wieħed jista' jressa uh, il-menti. Waqt il-laqam ta' 13 ta' Ottubru il-Frontex um, prezenta rapport tiegħu u eh, skużawni l-Ombudsman prezenta rapport tiegħu u fil-fatt il-Sinjura Keller u Sinjura Metzola ħadmu fuq dan il-rapport. Illum ser nkunu qed niddiskutu dan il-rapport, il-koordinaturi iddeċidew illi l-emendi jridu jiġu mresqa saqada 11 ta' novembru sal-offsinar. Dawk l-emendi mbagħad ser jiġu konsidrati nhar 12 ta' novembru u ser issir votazzjoni tal-Kumitat nhar 16 ta' novembru aħna għagġilna il-proċess sabiex ikolna pozizjoni tal-Parlament sal-plenarja qabel ma ikunem il-tressi ta' proposti ġodda rigward il-bazi legali il-ġdida. Aħna ħdimna ma' Frontex u ma' l-Ombudsman uh, u naddim mill-ewwel il-kelma l-Sinjura Bigstorm illi hija il-President tal-Komitat Peti. Mbagħad eventwalment naddi l-kelma lir rapporters u lil membri oħra li jixtuq jintervjenu. Grazzi ħafna nishtiq eh, nirringrazzjakom ta' din l-istadina biex nkun għawek prezenti f'din il-laqa konġunta ta' żewġ kumitati kif qalet is-Sinjura Jotova din hija l-ewwel possibilità sabiex nkunu nistgħu nitkellmu fuq dan il labot ta' rapport. Nixtieq ngħid ukoll li kemm Frontex kif ukoll l-Ombudsman l-Ewropew jinsabu hekk fostna għalhekk u hawn nixtieq nilqaħħom. Għal Frontex għandna l-Sur Arias, id-direttur u is-sur Ekanjar u għall-Ombudsman Ewropew għana li sinjura Janġinska li hija il-kap tal-unità. Nitlobkom għalhekk li tħossukom liberi illi tkunu tistaw anka saqsuhom għam mistoqsijiet jekk tkunu tixtiequ tagħmlu dan. L-ewwel qabel kollox nixtieq eh, eh, nibda bid-dibattitu billi ngħaddi l-kelma lir rapporters is-Sinjura Metzala u s-Sinjura Keller Signora Keller, tixtieq tiblinti tiegħek jogħġbok? Iva, bla dubju. Grazzi ħafna jina ngħid il-kooperazzjoni ma' Signora Mezza la kienet eccellenti u minna hawn nixtieq nirringrazzjaha. Aħna tkellimna ma' shadows ta' żewġ um, ehm, komitati, jiġifieri huma jafu fuq xiex qed nitkellem, mhux ser noqgħod nidħol fuq dettall, però nixtieq niġbed l-attenzjoni għaliex huwa daqshekk importanti li kollna mekkaniżmu ta' dan it-tip. Iż-żewġ korapporters jiena u Sinjor Mezzola naqblu fuq l-importanza illi ikun hemm it-twaqif ta' mekanizmu ta' il-menti jiġifieri li jkun hemm proċessar ta' dawk l-menti li jaslu minn persuni li jħossu li ġew trattati mhux kif, kif mhux suppost minnaħat tal-Frontex. Dan partikolarment fil-hotspots li tkellimna dwarhom u anka fir-regolament Frontex illi l-Kummissjoni serċessa fi fix illi ġej. Dan iżid il-kompetenzi ta' Frontex għalmenu skont il-proposta tal-Kummissjoni. Barra minn hekk m'hemm lebda uh, ostakoli legali biex nistabbilixxu mekanizmu ta' dan it-tip u importanti kemm għal persuni li jħossuhom mill-quta minn Frontex li kolom dan it-tip ta' mekkaniżmu kif ukoll għal Frontex stess għaliex huwa importanti. Il-Frontex ikun jaf li jista' jitratta dawn il-ksur ta' drittijiet fundamentali illi jekk le ma jibqaw mhux rapportati u mhux risolti. Ġifier naħseb illi huwa importanti għaż-żewġ tibnadi. Issa rigward l-istruttura ta' dan il-mekanizmu li qed nipproponu. Aħna ħarisna lejn is-sistema ta' rapportar li diġà għandha Frontex f'każijiet ta' ksur ta' drittijiet fundamentali, aħna rridu nagħtu rwol importanti ruol ċentrali l-uffiċjal ta' trittijiet fundamentali din fil-fat kienet waħda mill-aspetti l-aktar importanti ta' meta stabilixxejna l-mandat ta' Frontex. Barra minn hekk dan il-mekkaniżmu jrid ikun disponibbli għal persuni illi għandhom bżonnu u anka l-NGOs ikunu jistaw jamlu dan it-tip ta' ilment fil-lingwi illi jitkelmu il- riċerkaturi tal-azil u anka l-emigranti. Issa, għaw min jaħseb illi dan it-tip ta' mekanizmu jista' jaħdem kontra l-istess guest officers. Pero dan mhuwiex minnu għaliex il-Frontex ma jistax jieħu azzjonijiet kontra il-guest officers infushom li jista' jagħmel huwa li wassal il-ment lill-awtoritajiet nazzjonali u jitlobhom biex huma jagħmlu segwitu. Jiġifieri jekk huma jgħidu illi din hija xi ħaġa floka ma jfissirx li huma ma jistgħux jerġgħu jistaqsu. Iżda ikunu l-istati membri li jittrattaw dawn it-tip ta' ilmenti li jkun hemm segwitu kif suppost u hemm ukoll barra minn hekk ċerta azzjonijiet li Frontex tista' tagħmel. Pereżempju, Frontex jista' jeskludi uffiċjali li jkunu kissru drittijiet fundamentali u dawn jistaw jkunu esklużi minn operazzjoniet konġunti u Frontex tista' u kol tiħu azzjoni f'każijiet meta l-istati membri ma jihdux passi barra minn hekk fl-aħħar mandat kien hemm li tgħid li Frontex tista' tittermina l-operazzjoni tagħha meta jkun hemm ksur serju ta' drittijiet fundamentali. Jiġifieri aħna nħossu li hemm ċerta aspetti li jista' jitrattom Frontex. Rigward dawn il-guest officers, aħna nħossu li jistgħu iva jisu dawn il- uh, l-ilmenti jekk jisu il rakkomandazzjonijiet ta' ombudsman, aħna nisħu illi l-Stati membri jagħmlu kooperazzjoni mal-Ombudsman Ewropew u uh, l-uffiċjal ta' drittijiet fundamentali li ser ta' dan ir-rwol irid ikollu biżejjed għodot fidejh biex ikun jista' jaqdid mit- drittijiet tiegħu. Mill-ġdid nirringrazzja lix shadows għal kooperazzjoni tagħhom, nfakkarkom illi l-iskadenza għat tal-emendi hija għada fl-offsinar. Grazzi ħafna u mill-ġdid nirringrazzja lil Roberta Mezzola għal kooperazzjoni eċċellenti tagħha. Grazzi Sinjura Skeller ngħaddi s-satel Messija Mezzola. President, nishtiq jinu kol minna ħati għajni ringrazza il-kollega Ska Keller għal kollaborazzjoni eccellenti li kellna meta ġejna biex nikdbu dan ir-rapport flimkien dwar ir-rapport speċjali tal-Ombudsman Ewropew rigward Frontex. Nixtieq ukoll minna ħati għani ringrazzja shadows ta' żewġ kumitati u verament ta' pjaċira għalija li hawnhekk jiena qed nirrippreżenta l-Kumitat tal-Petizzjonijiet bħala Viċi President ta' dak il-Kumitat u relatur fuq dan ir-rapport. Dan ir-rapport kif qalet Ska jinkludi referenzi ċari li jappoġġaw il-ħidma ta' Frontex sabiex iwettqu ir-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman. Fost oħrajn, l-Aġenzija daħlet fis-seħ sistema tar-rapportar ta' inċidenti inħoloq forum konsultattiv speċifikament dwar id-drittijiet fundamentali. Ġim waqqaf ukoll uffiċċju għad drittijiet fundamentali fih dan l-Aġenzija pero xorta indipendenti mill-istruttura ta' Frontex. Fl-istess ħin, Aħna tal-opinjoni li Frontex tista tassigura li tassalvagwardja drittijiet fundamentali anke billi twaqqaf mekkanizmu għall-inmenti individwali. Ħanamela ċara, dan ir rapport ma jaffettwa blebda mod il-prinċipju tas sussidjarjetà u l-kompetenzi speċifiċi tal-Unjoni Ewropea u l-Istati membri tagħha f'dawn l-oqsma. Dan ir-rapport jagħmel referenzi speċifiċi għal fatt li Frontex ma għandix kompetenza biex tibda miżuri dixxiplinarji kontra persuni oħra minn barra l-uffiċjali tagħha stess. Hemm referenzi oħra dwar il-fatt li r-regolament dwar il-Frontex jagħmel ċara li t-teħid ta' azzjoni dixxiplinarja jaqa' taħt il-kompetenza eksklusivi ta' l-Istat membru ta' oriġini. Madankollu, It-twaqif ta' mekkanizmu għall-elementi individuali ser di mezz għal persuni sabiex jeżerċitaw id-dritt tagħhom għal rimedju aktar effettiv. Bekk ikun żgurat li Frontex u l-istituzzjonijiet u korpi Ewropej huma aktar konxi dwar ksur possibbli ta' drittijiet fondamentali li kieku jaf jibqgħu ma jiġux jew skoperti jew rapportati jew solvuti. Dan ir-rapport jenfasizza wkoll il-bżonn ta' salvagwardji legali sabiex jiġi żgurat li ilmenti konkreti u ta' ċertu sustanza li jiksru wieħed mid-drittijiet fundamentali kif imniżżel fil-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea biss jiġu ammessi. Aħna qed ngħidu wkoll u nirrikjedu wkoll sabiex il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri fiħdana jallokaw riżorsi addizzjonali għal Frontex sabiex l-uffiċċju għad drittijiet drittijiet fondamentali ikun jista jitratta dawn l-ilmenti bir rizorsi adekwati. Jiena ninsab ħerqana għall-ewwel ġin diskussjoni fil-livell ta' kumitat sħiħ sabiex nisma' il-ħsibijiet ta' shadows u ta' kollegi oħra dwar dan ir-rapport. Grazzi. Merci, Madame Metzora. Maintenant, je donne la parole à Monsieur Coelho. Grazie, Sur Coelho, essa. Grazzi, Signora President. Jina nishtaq nirringrazzja l sinjura Mezzola l sinjura Keller għal dan la bot ta' rapport u għab soddisfazzjon, ta' soddisfazzjon kbir illi qed nara illi dan il-Parlament Ewropew qed ikompli fuq il-ħidma tal-Ombudsman Ewropew. Jiena jiena nixtieq nagħmel ngħid kelmtejn li naħseb huma importanti ħafna fid-dawl ta' dak li ntqal. L-ewwel net, fis-snin li għaddew ittieħdu diversi passi sabiex niżguraw illi il-Frontex tkun qed tkun tkun trasparenti u tħares id-drittijiet fundamentali. Anka għal ħarsin tal-frontieri esterni tal-bahar barra minnek Dan ir-regolament talab illi l-operazzjonijiet li jsiru minn Frontex iridu jħarsu drittijiet fundamentali. Dawn il-pjanijiet operattivi huma legalment vinkolanti u għalhekk ġibu magħhom serje ta' obbligazzjonijiet u responsabiltajiet kemm għal Frontex kif ukoll għal l-uffiċjali li jaħdmu eh, mal Frontex. Jekk inħarsu lej il-ġejjien, aħna rridu nżidu l-ħarsin ta' drittijiet fundamentali u dan ser jinfluenza wkoll il-ħidma ta' Frontex. Għaliex il-ħidma tagħha ser tkun taħt l-iskrutinju tal-Unjoni Ewropea in ġenerali u mhux biss tal-Istati membri. It-tieni rigward il-ħidma ta' Frontex. Qed joħroġ biċ-ċar issa illi ir-rwol ta' Frontex huwa importanti iżda jiena nixtieq nisħaq ukoll fuq il-parti l-oħra tal-istess munita il-mekkanizmi inkluż dawk ta' ċittadini iridu jitpoġġew fis seħ Tul is-snin il-Frontex saħħaħ l-ambitu ta' tal-ħidma tiegħu u stabilixxa mekanizmi biex jiżgura li jkun hemm il-ħarsin ta' drittijiet fundamentali. Il-ġejjini għandu jkompli jimxi f'din id-direzzjoni. Grazzi ħafna l-Onorevoli Coelho. issa naddi l-kelma li l-kellima li n jekk joġbu, jekk joġobkom zommu mal-ħin ta'kom, dissa kellima oħra li xtuq jitkellmu. Fil-qosor ħafna. Uħan ir-rispetta żewġ minuti bla dubju. Mela, nirringrazzja l żewġ rapporters, di sinjura Keller u Sinjura Mezzola ta' xogħol eċċellenti. Naħseb li għandna kompromess tajjeb li nistaw naħdmu fuq Jiena naħseb li dana il-mekkanizmu tal-menti fejn ikun hemm ksur ta' drittijiet tal-fundamentali għandu jkun kisbew l-enija Parlament Ewropew dan huwa possibbli legalment biss dan il-qafas legali attwali ta' Frontex u naħseb li dimensjoni tal-ġdid tal-identità saħaħ dan il-regolament eh, revedut u ġdid ta' Frontex speċjalment f'dak li għandu xieqsa ma' kompiti ġodda li ħajkollhom Frontex speċjalment fil-rigward ta' politika tar ritorn u missjonijiet ta' search and rescue il-mekkanizmu li tkun ġust jieħu konsiderazzjoni situazzjoni vulnerabbli tal-immigranti u dak li tiffiċċju l azil imma fl-istess waqt li tkun u kol wieħed realistiku fattibli naħseb li sibna kompromess tajjeb iżda hemm bżonn forsi xa ta' xi tibdiliet żgħar. Hemm bżonn ta' segwitu jew mekanizmu ta' rapport fuq l-inmenti għanna bżon ta' kooperazzjoni bej Frontex u l-organizzazzjoni ta' drittijiet tal-nidem. Drittijiet fundamentali, skużani, fl istati membri għanna bżon u kol agenda illi tkun sensittiva għal ġeneru ħafna drabi n-nisa jkun, l-irġiel ikunu informati dwar id-drittijiet tagħhom imma n-nisa li ma jkunux jafu dwar id-dritt tagħhom illi jilmentaw dwar ksur ta' drittijiet fundamentali tagħhom. Grazzi. Grazzi, signora Ruiz. Grazzi ħafna. L-għannat nishtiq nifraħ li rapporters għalix tassew għamlu bitċa xogħol li ta' min jifirħilhom tagħha proset. U Ovvjament, dit fundamentali l il-mekanizmu li jem dana eh, l-abbozza rapport li kifat huwa wieħed tajjeb ħafna, pero li l-in minn hemm dak kollox huwa eh, nuqqas ta' kuxjenza minn naħa tal-partijiet vulnerabbli, li nuqqas ta' awareness li għadu kif issemmiet fil-fatt, il-mineranni mhux akkompanjati u immigranti iktar vulnerabbli, naraw li dawn ma' kellhom dritt fundamentali tagħhom illi kienu ġew miksura u laqas biss ikunu jafu, qas biss jafu li għandhom xi tip ta' dritt daw, speċjalment il-minorenni mhux akkumpanjati jew u n-nies vulnerabbli, nies ta' transgeneru, tfal, irridu jkunu jafu illi għandhom drittijiet jafu xinu ma drittijiet tagħhom biex ikunu jafu li mbagħad ikunu inkisrulhom u għalhekk irridu nidentifikaw min huma dawn l-iktar nies vulnerabbli u eh, nifukaw fuqhom ma partikolari. Grazzi ħafna għaddi l-kelma issa lis-Sur Kirkhop. Grazzi, Signor President ma nafri ma tanċanna ċans, imma sempliciment xtaqt najt illi il-grupp tijaj, ovvjament, jaqbel li jkun għandina il-proċedura tal-menti ma dizerx mis-soqsijiet. Dawn il-menti kif jista' jkun hemm segwitu tagħhom l-individwu li sitwazzjoni tagħhom forsi jista' tista' tkun ta' waħda transitorja mingħajr indirizz permanentix kif ħajkunu jistaw ifittxu parir prattiku jew legali għal daw in-nies il qegħdin jilmentaw u x'inhu fil-fatt ksur ta' drittijiet fundamentali ma' ħajġu interpretati minn kull stat membru dawn l-aspetti ġifiri u ġera darba l-modella unnek huwa bbażat fuq procedura tal-menti anke għal istituzzjoni dwar tal-Unjoni Ewropea bħal għandna pereżempju tal-Bank ta' Investimenti Ewropej, il-wol ta' Frontex naf huwa wieħed partikolari u differenti ferm minn dan. U allura din il-proċedura kemm tista' tkun tassew effettiva vizavi dawn il-kustjonijiet partikolari. Grazzi Sur Kirkhop, issa ħana d kelma li Shadow Rapporter l-għawenet s bali. Um, thank you, Chair. Uh, definitely. Grazzi, President. Mela, l-għawenet importanti li nindirizzaw din il-kwistjoni u għalhekk l-SND jappoġġa il- ħolqien ta' din il-mekkanizmu eh, tal-ment ta' Frontex li indirizza ksur ta' drittijiet fundamentali importanti imma illi xejn ma jwaqqaf li Frontex milli jiddaħħal mekkanizmu tal-menti individwali fir-regolament attwali tiegħu hemm xi punti li aħna nixtiequ insemmu. Il-priorità ovvjament għall-Unjoni Ewropea li u il-ħajjiet u għal daqstant imħasba dwar kif dawna eh, l-operazzjonijiet ta' salvazzjoni tal-ħajja jistgħu ġustifikati eh, kif qed jiġu proposti. Aħna rridu kon naċċettaw li kun ukoll mekkaniżmu ma bl-ebda mod eh, ikun ta' detriment waqaf jew itawal il- mekkanizmi tal-azil. Dan huwa mekkanizmu li ħajkun hemmhekk biex iwaqqaf l-abbuż. Trasparenza importanti ħafna dina fil-proċess kollu u l-grupp tiegħi l raħi qed jipproponu wkoll li l-rapport ġenerali annwali tal-Frontex inkludi informazzjoni dwar il-menti li jkunu saru fis sara ta' qabel u s-segwitu tagħhom. Importanti li nifmu xil-menti jkunu saru u xiksur fil-fatt sar dan jippermettilna nidentifikaw il-kodiċi ta' kondotta tal-istaff u kif ukoll nifmu illi l-uffiċjal ta' drittijiet tal-bdida mandu l importanti ħafna dan kollu. Importanti naċċertaw illi dan la Fundamental Rights Officer jingħata iktar appoġġ kif intqal. Dina mhix kwistjoni però ta' għajnuna finanzjarja biss huwa impossibbli illi wieħed jippretendi tim daqshekk żgħir illi jagħmel biċċa xogħol daqsan kbira. Aħna nippretendu iżjed u għalhekk idu naċċertaw li l-uffiċjal tad drittijiet tal-bniedem, ta' drittijiet fundamentali jingħata l-għodda neċessarji sabiex ikun jista' jasal riżultati meħtieġa jridu naċċertaw li d-drittijiet tal-bniedem gruppi vulnerabli bħal minorenni mhux akkompanjati jiġu mħajsa u għalhekk aġenziji oħra bħal ejħadu jistgħu jkunu tajnuna kbira jiena ukoll nistenna bil-ħelqa li nkompli naħdem ma' rapporters u shadows fuq dan id-dossier. Dali maintenant euh, l-autre shadow rapporteur se mm, Monsieur Nagi. Naddu issa Assur Nagi. Grazie ħafna li rapporters il-grupp tal-PPE jappoġġa bisħiħ il-mekanizmu tal-menti fiħdan Frontex naħseb li tajjeb nisħu illi hemm bżonn naċċertaw illi dan l-mekkaniżmu tal-menti ma jpoġġix wis pis amministrattiv u responsabiltajiet ġodda fuq Frontex. Importanti nikkonsidraw ukoll kif iridu nitrattaw il-kwistjoni tal- il-menti minn partijiet terzi f'dan il-mekkanizmu u rridu wkoll niddiskutu il-possibiltajiet ta' dawk li forsi għandhom bżonn tajnuna biex ikunu jistgħu jresqu l-menti tagħhom. Naħseb illi għada ħajkonna iżjed emendi u nkunu nistgħu mbagħad inkomplu minnem. hemm. s Sur Nagi, naddi issa l-kelma l sur Edward Martin tal-Peti. Grazzi ħafna, Signor President, jiena nirringrazzja u nifriħlom iż-żewġ rapporters, jiena naħseb kulħadd qed jaqbel li verament dan ir-regolament kellu jidħol u għalhekk ninaqat mal-kollega Dalli għal eh, numru ta' emendi, jiena naħseb li l-abbozz huwa wieħed tajjeb. U naħseb li bekk qed nirrispettaw aħjar li trid fundamentali u il-naraw li xol tal-Frontex u anki t-xol li għamlu l-istati jers u iktar l-xulxin u anki naraw li jiġu u kol miraw iktar l-iktar vulnerabli it-tfal u n-nisa imma smajna u kol mill-axar laqa li għalina ma nistawx naċċettaw li fuq dawn it-talbiet anonimu irridu nirċevuhom kollha ma jistax ikun li nirfjutaw dawk li huma anonimi u naċċettaw biss dawk li nkunu għafu ta' minn huma. Grazzi ħafna issa. Signor Björk. Grazzi. Aħna minnaħat tal-gwer, naħseb li dana il- mekkanizmu u rwol tal-medjatur huwa importanti ħafna. Issa, fuq il-ksur li jisemma il-rapport, ħafna drabi u mal ngos li jaħdmu f'dan il-qasam u li poġġew ukoll l-attenzjoni fuq dawn it-tip ta' il-menti u ksur hemm bżonn ta' proġett pilota għalhekk kun ittama li l-Ewropa tkun tista' tkompli taħdem fuq dan proġett pilota. Hemm xi problemi fundamentali però l-mekkaniżmu tal-menti il ħajiddaħħal fil-struttura fissa ta' Frontex. Eh, meta meta qis li Frontex huwa responsabbli minn dan għal ksur ma naħsibx li tkun ħaġa li tagħmel sens li dan għal-mikkonizmu jidħol fl-istruttura ta' Frontex irid ikun indipendenti. Imbagħad il-personal ta' Frontex huwa dak mhuwiex l-istess tal-Istati Membri, ġifieri jridu naraw eżattament anke sitwazzjoni fl-Istati Membri għaliex hemm ħafna qbil ta' ftemiet ma' pajjiżi terzi li ma tantx nafu dwarhom u hemm bżonn li nevalwaw is-sitwazzjoni ta' ksur ta' drittijiet fundamentali anki fid-dawl ta' dan il ta' ma' pajizi terzi. Imbat, l-ilmenti anonimi, nasab li tukunem hemm trasparenza assoluta. U hemm bżonn illi wieħed bżonn f'moħħu drittijiet tal-iktar vulnerabbli, it-tfal, in-nisa, u anke partijiet terzi jistgħu jressqu dawn l-elementi l-NGOs u organizzazzjoniet internazzjonali. Ħanku għalli l-resolamenti f'dan il-rigward, għadbaqanna zewċ shadows li xtuq jitkelmu, naddu l-ewwel l sinjura Ferrara u mbagħad is-Sinjura Guzman. U mbagħad wara x-shadows nisimgħu il- Jiskużawni eh, il-lista maluqa tal-kellima, ma nistax naċċetta iżjed. Sinja Ferrara. Grazzi President, jina u kol xtaqt nifraħ li żewġ rapporters ta' xogħol eċċellenti li għamlu ngħid proset ukoll l-Ombudsman li gessa li jagħmel u illi uriet kemm hemm fil-fatt bżonn li ikun hemm dan l-ilment għal ksur ta' drittijiet fundamentali b'mod individwali u jaffi il possibilità li l-immigranti ħaġa li sissa ma' ix possibli ħaġa importanti ferm. Issa, dak li importanti għalina huwa dak li għandu x'jaqsam ma' mekanizmu intern illi dana mhux bil-fors ħajgarantixxi li proċess iku wieħed indipendenti u li tħalli l-amministrazzjoni fidejn Frontex stess ma naħsibx li ħad toffri biżejjed oġġettività fil-analiżi ta' dana l-menti. Il u għalhekk aħna bl-emendi tagħna ħankun għadin nipproponu panel ta' esperti esterni nisterzi sabiex nigaranti xudina l-indipendenza u l-elementi mbagħad il-fatt li dawn idu jiffukaw biss fuq il-ksur serju naħseb li għadan għandhom ikunu kol missibli għal nuqqas ta' formalità u jkun biss dan imbagħad li jkun jista' iwassal imbagħad għal l-ilment għaliex dana biex wieħed ikun jista' jiddeċida li ma li il jiġu prezentati u li mal-en naħseb li importanti li nħassu l-possibilità li jisiru il-menti ta' kull tip. Naħseb li l-anonimità wieħed irid jaraw ukoll fid-daw ta' riservatezza tal-persuna li qed ressaq l-ilment, ġifiri importanti nevitaw illi xi ħadd ma jressaqx l-ilment għax ikun qiegħed jibża. Imbagħad ukoll il-kwistjoni ta' dawk li qegħdin ifittxu l azilu dawk il qegħdin jaħdmu, importanti illi ikun hemm informazzjoni, ikun hemm ħolqien ukoll ta' arfin ta' kuxjenza fil-lingwi kollha ġifieri biex kull dak li jkun ikun jaf bil-possibiltajiet tiegħu. Grazzi ngħaddi l-kelma issa lis-Sinjura Gusman. Grazzi l-ewwel nixtieq nirringrazzja lir-rapporters u aħna nek għedin nitkellmu fuq drittijiet fundamentali u l-Aġenzija Frontex u għalhekk l-iktar importanti u li ngħidu li l-kontroll tal-frontiera fija nfissa tiġà hija ksur ta' drittijiet fundamentali għax mur kontra dritt tal-ħajja li mijiet ta' eluf kollom eh, kull darba jipperikolla u ħajjitom u jispiċċaw ħallu ħajjitom f'xibajja f'sewta jomija propju minħabba fekk il-kontroll tal-frontieri fin fih nifsu allura u ksur ta' drittijiet fundamentali imma jekk apparti minn hekk ħanaraw l-affarijiet fid-data dak li għajt sir fl-axħar xur situazzjoni għagġat tmur għallar għaliex per eżempju l-ombudsman dal-axħar ħareċ investigazzjoni fuq missjonijiet li tamar Frontex tiskima ċertu stati membri ġimma l-oħra smajna eh, testimonjanza ta' persuna li matul eh, salvataċ ta' nis fl esbos il-personal ta' Frontex minn vestiment tagħhom kienu qegħdin iħarsu mentri sajjeda u membri tal-NGOs kienu qegħdin isalvaw il ħajiet u dan skont dak li għalinna eh, xut partikolari, testimoni partikolari li kien hemm. Għalek, l-importanti ju illi inneħu l-Frontex, inneħu din il-Fortress Europe u inneħu dawn ir-regoli inumani li jeżisti u nifqaw b'dawn id-deportazzjoni, nifqaw dawn il deportazzjonijiet Hemm bżonn ta' aktar trasparenza, hemm bżonn ukoll illi nwafqu l-Aġenzija Frontex għaliex dan mhux se jseħħ sakemm tibqa' teżisti irid ikun hemm aċċess għall-informazzjoni jridu naċċertaw illi l-preżenza tal-NGOs tkun tista' kol jikun tidher hawnhekk qudiem il-Parlament. Grazzi aħna nkun qegħdin irres u l-emendi. għazzi ħafna il sinjura Valero. <clears throat> Tack så mycket. Jag ville egentligen bara ta upp en Grazzi. Jiena xtaqt insemmi punt l-uffiċjali illi kunu ġew eh, seconded u l-fatt illi dejjem jiddependu mill-bil tal-istati membri. Ma nafx eżattament x'nista' ngħid dwar dan għalissa, forsi huwa biżejjed dan imma naħseb illi l-affarijiet forsi jaf ikollhom bżonn jinbidlu. Forsi l-istati membri japplikaw drittijiet ta' bniedem, drittijiet ta' tfal, eċċetra b'modi differenti. U dawk li jkunu ġew sekondati kollhom bżonn ta' taħriġ bażiku fuq id-drittijiet fundamentali għax ma naħsibx li għandu jkun hemm diffikultajiet ta' interpretazzjoni u jekk ikun hemm diskrepanzi kbar bil-mod kif aħna ninterpretaw id-drittijiet fundamentali u l-uffiċjali kif jinterpretaw il-drittijiet fundamentali forsi dun nibdu sistema kollha kemm hija lura. Grazzi ħafna. Naddi l-kelma sal sinjura Mussolini. Grazzi ħafna jiena sempliċiment xtaqt insemmi punt wieħed għax naqbel ma' ħafna minn dak li tiġant ntqal dwar il-persuni vulnerabbli nisa tqal tfal u fuq kollox Eh, minorenni mux akkompanjati u nerġa' nisħaq għal boħra u nirringrazzja riżult rapporter għax kien suġġett sensittiv ħafna illi eh, Frontex eh, nibdluha għaf xaħġa mhux differenti biex ngħidlek imma ħaġa importanti. U illi tħares id-drittijiet tal-bniedem u li m'għandux ikun hemm ksur tagħhom daw. Stat nirreferi biss għal dawn l-elementi kien hemm min qal illi għandna eh, nappermettu l-menti anonimi kien hemm inqara li m'għandniex. Imma raw x'jiġri fil-verità, ħan irreferi għall-Italja ma mhux biss jiġri din dawn in-nies li jiġi m'għandhomx dokumenti, m'għandhomx identifikazzjoni nafuha din il-ħaġa, Iġifiri danna ma mhumiex nissi li jiġu bil-passaport u bil-karta t identita u jiġu jittimpraw. Iġi dokumenti m'għandhomx, iġifiri bażikament islam kollha l-menti anonimi daw li f'xi wieħed jew tnejn u għalhekk jiena nixtieq inkun naf rapporters per li dan huwa kwistjoni sensittiva għax aħna Frontex ma nistax nibdlu għaf xie tip ta' orti u laqas ma nishti u li jġrijak, ovvjament nżommu kompetenza tal-istati membri jista' jonqos u kif nistgħu nittrattaw allura l ta' dawn l-immigranti li ma nafux minn huma li m'għandhomx dokumenti, ġifieri l-maġġor parti tagħhom, grazzi. Merci Madame Mussolini. Grazie Signora Mussolini, Nadia Sassur Lopez Aguilar. Grazie Madame Chair. Grazie Signora President. Mela, ħafna minna jappoġġaw dina l-impenn ta' drittijiet fundamentali li ġu mħajsa minn Frontex. U fil-fat, aħna dak li ridna li nżidu l-impenn ta' Frontex ta' drittijiet tal-bniedem u għalhekk ikun hemm rapporter speċjali fiħdan din l-Aġenzija Unità speċjali li tiffoka fuq drittijiet fundamentali għalhekk x'kienet ir-relevanza ta' din l-idea kollha li nirrivedu l-mandat ta' Frontex l-ewwel edizzjoni kienet fl-2006 imma din ġiet riveduta mbagħad fl-2011 jekk missiera żball propju sabiex ikun hemm iżjed rispett għad-drittijiet fundamentali imbagħad it-tieni ehm, aspett jew kol waħda fattwali, drittijiet fundamentali li allegatament huma l-iktar miksura fiċ-ċirkustanzi ta l operazzjonijiet ta' Frontex li huma daw l-allegazzjonijiet tal-ksur tal-drittijiet fundamentali irridu nkunu nafu eżattament li ma huma dawn id-dritt fundamentali li huma qed jiġu affettwati. Mistoqsija fattwali nixtieq eh, nkun naf il-fatti jiena li huma dawn id-drittijiet li qed nitkellmu dwarhom. Grazzi Sura Pesagirar.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 rridu nisħu fuq id-dritt illi kunem rikors minnaħa ta' daw l-immigranti, partikolarment jekk huma ġejjin mill-ek imsejħa pajjiżi mhux siguri. Uh, mus sen kompri nitkellem dwar dan, għanġi tkellmet fuq s-Sinjura eh, Ferrari, Laura Ferrari qabli. It-tieni punt, ikun interessanti li ndaħlu f'dan ir-rapport l-idea illi hemm bżonn illi artiklu 263 ta' dwar tħaddim tal-Unjoni Ewropea irrid jaħdem kif suppost. Dan jipprevedi illi l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea jagħmel kontroll fuq l-entitajiet jew korpi tal-Unjoni Ewropea illi huma responsabbli minn aspetti legali fil-każ ta' persuni li bġej minn pajjiżi terzi. Dan huwa importanti ħafna biex bekk ikun hemm aktar monitoraġġ u kull ċittadin ikun iktar mħares. Grazzi. Grazzi li Sinjura Spinelli l-aħħar kellima hija l-Onorevoli Rejunt. Grazzi. Dan il-mekkanizmu irrit eh, japplika eh, għall-Unjoni u anki l lin mill-frontieri dan il-Working Agreement jiddeċidi il-ftajim eh, bilaterali bejn il-Frontex u pajizi oħra. Il-rwol ta' koordinament tal-Aġenzija mandiġ tilimi ta' responsabilitaħħa skont il-liġi internazzjonali anki jekk iż-żewġ naħat iridu jirrispettaw drittijiet fondamentali tal-immigranti dawk li titolbu l-azil, ma naħsibx li wieħed imur kontra liħor. Dawn ovvjament jaqgħu kollha taħt il-liġi internazzjonali trasparenza, il-kontroll fuq il-kondizzjoni ta' tfal inkunu qegħdin ikon aktar l-ċertezza legali. Dan ir-rapport aħna nużawh ukoll biex dan il ftajin jinfirex ukoll jkopri il-kondizzjoni il kondizjoni il tax xogħol Għax inkella jkun hemm problemi dawn li laqas bis inkunu nafux qed jiġri <clears throat> f'dan il-qasam drittijiet tal-immigranti u tal azil dawk li qed jitolbu l azil għandhom ukoll jiġu rispettati jena l-emendi tiegħi jmorru f'din f'dan il sens ah, Cher kollega, nous avons parmi nous Grazzi ħafna, zis kollegi. Għanna zewġ delegazzjonijiet magħna, wahda minn Frontex u wahda minn Ombudsman. Għan xaħat li jixtieq jintervjeni? Iva, naddir kelma lil Frontex l-ewwel mela għaw xaħat minn Frontex li xtiq jintervjeni? Grazzi ħafna, Sinjura President, nixtieq nirringrazzjak tal-istudent l-Aġenzija tiegħi sabiex tkun hawnhekk preżenti, nixtieq nitkellem fuq eh, xi kwistjonijiet li jissemmew minn diversi membri ta' dawn iż-żewġ kumitati. L-ewwel waħda rigward jekk il-qafas legali attwali wiex biżejjed biex jiġi stabilit mekkaniżmu tal-menti formali. Jira mhux ser nuqt nidħol fil-mertu jekk hux adegwat jew le, però li nixtieq niġbed l-attenzjoni tagħkom għalija hija illi skont il-qafas attwali is-sistema mhix legalment vinkolanti għall-istati membri ġifieri huma jiddeċidu jekk ikkoperaw jew le. mill banta l-oħra aħna ma nistgħux nipproċessaw skont il-mandat attwali il-talbiet um, ta' ksur ta' drittijiet fundamentali. Aħna nistgħu nip nistaw namlu um, proċessar ta' data tal-kontrabandisti biss, mux tal-persuni involuti. Issa rigward l-elementi anonimi, jekk kwistjoni torbot mal-ħarsin tal-anonimità ta' min ressaq l-ilment, allura iva nistaw namlu dan, jekk dan infisser illi rridu niproċessaw il-menti anonimi, allura jkun diffiċli ħafna l-Frontex biex jagħmel dan u tkun ta' sfida kbira għalina. Rigward l-elementi individwali mill-2013 kena biss erba maġġoranza tagħhom kienu dwar um, il-fatt li ċerta persuni ġew sforzati jirritornaw lura lej pajjiżhom. Nixtieq nisħaq fuq il-fatt illi manna lebda rekord ta' ksur ta' drittijiet fundamentali mill-guest officers. Ġeneralment il-rapporti jitrattaw dak li kun ġralom l-emigranti u ġeneralment il-ksur ikun sar mill l-uffiċjali nazzjonali ta' pajjiżhom stess illi jisfurt jew inkella f'pajjiżi transitorji li sforzawhom biex jerġgħu lura lejn pajjiżhom. Dak li aħna nsejħulhom bil-ġargin tagħna il-pushbacks. Jiena mm, lest li nwieġeb xi mistoqsijiet li jista' ikolkom, grazzi. Si e la dernière sera madame. Si ħafna. L-aħħar kellima s-Njura Ċeminska fissam l-Ombudsman Ewropew. Grazzi ħafna, Senjura President, fissam l-Ombudsman Ewropew jena nishtiqnejt ngħid kemtejn l-ewwel biex nisħaq illi rapport speċjali tal-Ombudsman ġi mfassal eh, skont il-leġislazzjoni kif palissa u naf illi il-regolament illi jirregola il-Frontex se jiġi aġġornat, però meta wieħed iqis dan il-proġett il-ġdid, issa Frontex ser aktar autonomija u każijiet ta' ksur ta' drittijiet fundamentali jistaw jistaw jisiru iktar minn issa. Aħna qed nisħu u sħaqna fir-rapport speċjali u dan der anka fil labbozz ta' rapport tal-Parlament Ewropew illi u dan anka saħaq fuq u organizzazzjoni li ħadmu mal-Ombudsman Ewropew illi aħna lesti li nikkooperaw u li nejnu lil Frontex kemm jista' jkun possibbli anka biex mill-esperjenza tagħna nkunu nistgħu ngħinuhom sabiex dan il-mekkaniżmu ta' ilmenti jkun jista' jaħdem bl-aħjar mod possibbli. Ntqal ħafna fuq kif dan il-mekkaniżmu jista' jaħdem, jekk l-informazzjoni tingħatax lil min ikun lil ilment u jekk jistax ikun hemm ukoll il-possibilità tal-anonimat, aħna dwar dan kollu nistgħu nofru l-arfin tagħna fl-opinjoni tagħna dan huwa fattibbli u sar namlu l-almu tagħna biex bħala ombudsman inkunu ta' għajnuna u ta' assistenza lil Frontex. Grazzi ħafna, ma nafx hekk iż-żewġ rapporters jixtiequ jintervjenu. Two minutes. Okay. Żewġ minuti. Very quick, um, let, me, let me just... Senżon fil-qosor ħafna. Permettuli li nirringrazzja lil kulħadd tal-proposti tagħhom u l-kummenti tagħhom. Bħala komment ġenerali nixtieq ngħid illi aħna kellna sfida diffiċli ħafna li nizguraw li qed noperaw fih dan il-restrizzjonijiet li jeżistu ta' ma' regolament ta' Frontex u li nizguraw li qed naħdmu fir-responsabilità tal-regolament li regola l-istess Frontex minar ma noqogħdu naraw kif ser jiġi mibdu dan ir-regolament. B'dan f'moħħna aħna provajna noħorġ b'xi ħaġa illi tagħti bżejjed spazju lil Frontex sabiex introduċi mekkaniżmu illi jista' josserva l-obbligi tiegħu skont ir-regolament attwali. Għal dan qed nistennew bil-ħerqa u aħna nkoraġu ħafna mill-kooperazzjoni li rajna minnaħa ta' Frontex għaliex iva l-problemi jeżistu, iżda eventualment aħna irridu nirrispettaw ir-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman illi qed jarfu li hemm problema fil-prattika u li hemm ksur ta' drittijiet fundamentali. Jekk aħna mill-Parlament Ewropew ma narfux dan mill-lat politiku, allura naħseb li nkunu qed li ma kunux qed nirrispettaw l-istess responsabilità politika tagħna. Naħseb li dan kien lan ta' dan ir-rapport u li fil-fatt dan ir-rapport jiġbor fih dawn l-anijiet kollha. Eja nistennew għal emendi li ser jaslulna s-saqada u naraw kif inkunu nistgħu eh, ninkorporawhom f'emendi ta' kompromess biex ikollna rapport komplet. Grazzi ħafna lis-Sinjura Mezzola u s-sanat il-kelma lill-Sinjura Keller. Grazzi ħafna, anka grazzi minna ħatijaj li l-kull minn għamel kommenti bħal Roberta, pal maħalet Roberta, aħna provajna naslu għal kompromess illi jistaħdem tajjeb għal ħarsin ta' drittijiet fundamentali tal-emigranti u refugġati u fl-istess waqt xi ħaġa illi ikunu ikun jista' jakkomoda lil Frontex u lil guest officers illi huma l-ewwel persuna li jiltaqgħu magħhom bħala persuni dipendenti ta' Frontex. Naħseb illi rnexxilna naslu għal mod kif iva l-affarijiet jistgħu jaħdmu, iva l-istati membri jdu jikkooperaw, iżda naħseb illi aħna nistgħu nieħdu spunt minn dan l-eżempju li um, ehm, tana Frontex u li mxin nista fid-direzzjoni tajba biex nizguraw li jkunu mħarsa drittijiet fundamentali. Nirringrazzja l kulħadd tal-kollaborazzjoni tiegħu u se jkunu qed nistennew bil-ħerqa l-emendi li tresqu intom. Grazzi li Signora Keller, eżis kollegi, nfakkarkom l-iskadenza ċersiq tal-emendi hija għada sal-of sinar. Nitlobkom li ma tinsewx il-voting cards ta'kom għa sessjoni ta' wara nofsinar. Illum ser nivvutaw fuq serje ta' affarijiet. Grazzi.